fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Tajjeb issa għandi iktar eh, informazzjoni għalikom, sinjuri. Fit-22 ta' settembru kien hemm avveniment importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea fil-Assemblea Ġenerali 66 waħda ta' Nazzjonijiet Uniti għal-ewwel darba il-President tal-Kunsill Ewropew tkellem fi sem l-Unjoni Ewropea kollha kemm dan kien avveniment importanti ħafna. 21 września stracono w USA pana fil-21 ta' settembru Troy Davis tilef ħajtu. Il-pjena kapitali hija xi ħaġa inumana u mhix aċċettabbli. U fisem il-Parlament Ewropew irrid niddikjara l-oppożizzjoni tagħna għal pjena tal-mewt. Aħna ikkundannajna il-pena kapitali f'ħafna każijiet irrispettivament jekk is-sentenzi ittieħdux f'pajjiżi demokratiċi inkella pajjiżi bħal Iran fejn fl-istess ġurnata ġuvni ta' 17 il-sena is-sur Malazontan Zontan ġi maqtul il-qtur ta' persuna taħt l-età hija vjolazzjoni kontra l-liġi internazzjonali L-Unjoni Ewropea dejjem opponiet il-pina kapitali u dejjem ser tagħmel dan. Dan mhuwiex mod tajjeb kif tagħmel ġustizzja. Issa fl-aħħar avviż dwar din is-sessjoni, din hija sessjoni importanti ħafna, din il-ġimgħa aħna ser nivutaw fuq il-pakket ta' sitt miżuri, is-six pack. Dan huwa ferm importanti rebħa kbira irnexxilna nuru li l metodu tal-komunità huwa mod tajjeb ta' kif nittrattaw il-sitwazzjoni tal-kriżi iżda in-negozjati li kienu ta' suċċess damu sena u l-kriżi li eh, six pack tipprova jitratta din il-kriżi aggravat. Naħseb li jridu nsibu proċedura iktar maġla li fija aħna nitrattaw ċirkustanzi eccezzjonali. Aħna il-leġislaturi lidu naġixxu brata aktar maġla. Dan ovvjament ma jikkonċernax il-leġislazzjonijiet kollha. Jena nixtieq nagħmel diskussjonijiet mal-presidenti tal-gruppi politiċi fuq dan is-suġġett u wkoll il-presidenti tal-kumitati parlamentari, mod partikolari dawk li għandhom ħafna xogħol leġislattiv. Irridu naraw jekk nistgħu insibu proċedura f'dan l-istadju. Dan l-istadju din da proposta, proposta minna tiegħi. Nixtieq ukoll insemmi li nhar l-erba' il-President Barroso ser jippreżenta ser jindirizza the State of the Union u ukoll il-pjan tajt ma tal-Kommissjoni. Aħna qed nistennew li jkun hemm iktar leġislazzjoni li titratta il-kriżi, situazzjoni tal-kriżi u kol ser nadottaw rizna adottaw leġizlazzjoni malar kim jista' jkun biex intejbu s-sitwazzjoni ekonomika u kol is-sitwazzjoni fis-swieq u nibatu messaġġ li ċittadini ġewwa l-Unjoni Ewropea li l-metodu tal-komunità huwa wieħed effiċjenti u maġġel ta' kif jadotta l-leġislazzjoni għada sinjuri għal ewwel darba ser ikonna domandi l-Eurogroup, il-President tal-Eurogroup, il-Sur Jean-Claude Juncker. Aħna u kellna kena mistoqsijiet l-President Barroso u koll l-Vice President Sinjora Ashton. Dan huwa metodu ġdid ta' kif nirrappreżentaw li ċittadini tagħna f'sitwazzjoni ta' kriżi. Il-Viċi President Ashton ukoll ser tieħu sem fid-dibattitu ta' għada fil-summit tal-partnership tal-Vant li ser isir fid-29 ta' Settembru ġewwa Varsavja. Jiena nixtieq nitlobkom kollegi biex tieħdu sem f'dawn id-dibattiti dawn huma dibattiti ewlenin u aħna nixtiequ li ikonna diskussjonijiet serji ta' dawn il-kwistjonijiet li għan li jolqtu li ċittadini tagħna. Irridu wkoll nuru li ċittadini tagħna li aħna interessati u aħna attivi fid-diskussjonijiet. Dan huwa appell personali minna ħadd jgħid iżdejna ċert